partitu demokratiċi fil-Venezuela sabiex il-popolazzjoni jkollha ħajja diċenti grazzi. L-Onorevoli insir għal minuta, Sinjura President, bħala soċjodemokratika jiena konvinta illi soċjetajiet verament ugwali fejn in-nies jgħixu fil-paċi u fil-libertà għandhom aċċess għal drittijiet demokratiċi u soċjali. Sfortunatament bħalissa meta ħarsu lejn il-Venezuela naraw nies li qed jaħarbu mill-pajjiż għaliex m'għandhomx dawn l-affarijiet kollha. Aktar minn 4.5 miljun persuni telqu mill-Venezuela u aktar u aktar nies qed jitilqu ta' kuljum il-UNHCR qalet li din hija waħda mill-ar katastrofi tar-refuġġati li rajna fid-dinja wasal iż-żmien sabiex il venezwelani jkunu jistgħu jiddu drittijiet tagħhom. Irridu nitfgħu pressjoni għal elezzjonijiet ħilsa u demokratiċi, irridu nitolbu drittijiet umani, sigurtà soċjali, drittijiet bażiċi għal kulħadd fil-pajjiż u għandna wkoll nżidu l-għajnuna umanitarja tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa l-Onorevoli Bilbao Barandika għal minuta. Grazzi ħafna. Il-konferenza ta' solidarjetà internazzjonali fi Brussell qalet illi aktar minn 4.5 miljun persuni telqu mill-faqar u nuqqas ta' sigurtà fil-Venezuela u fl-2020 din il-figura ser titla' 6 miljun. 80% e qegħdin f'pajjiżi ġirien. Irridu naġixxu, irridu nassiguraw li jkollna fondi għaliex iktar hemm wedit ta' fondi milli fondi irridu naraw ukoll il-dimensjoni esterna tal-kriżi Venezwelana u nitlob ukoll li jkun hemm iktar soluzzjonijiet veru sabiex ngħinu l-Venezwelani ġol pajjiż. Irridu nitfgħu pressjoni sabiex jaqa' reġimi li żgur serja jaqa' jekk ikun hemm elezzjoni ħielsa jridu nagħmlu dak li jridu ċittadini u li trid l-Unjoni wkoll. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kempa mhux qed narra preżenti hawnhekk. L-Onorevoli Lega għal minuta. L-Onorevoli Lega David Lega għal minuta. All right, thank you, Chair. Thank you, Mr. Borrell. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi, Sur Borrell. Meta aħna, anzi, meta jien indirizzajt il-krizi f'Lulju, jiena fakkart illi il-Venezolani qed imutu bil-ġoħ f'pajjiż illi qabel kien sinjur ħafna u dan għadu fatt il-Venezolani qed jinqatlu mill-forzi tal-President Maduro għadu fatt illi dawk li rnexxilhom jitilqu mill-Venezuela ikollhom jagħmlu vjaġġi verament perikolużi m'għandhomx ikel u m'għandhomx drittijiet spiss ikunu vittmi ta' sfruttament fis-suq tax-xogħol, sfruttament sesswali u jgħaddu minn vjolenza wkoll. Maduro wassal għal waħda mill-ar kriżi migratorji fil- fi żminijiet tagħna u għalhekk nitlob sabiex ikun nieħdu miżuri kollha sabiex natfa pressjoni fuq Maduro, inkluż sanzjonijiet u affarijiet oħra lil dawk il-membri kollha li jibqgħu jappoġġjaw lil Maduro illi jibqgħu jopponu l-azzjonijiet tagħna sabiex ngħinu lin-nies tal-Venezwela jiena żgur li hemm post speċjali għalikom fl-infern ukoll. Grazzi. Panie pośle, głos zabierze pan poseł. Grazzi ħafna. Is-sur Andrula kis sandek minuta sinjur. Grazzi, Sinjura President, iktar minn 4 miljun persuna kello jitilqu l-Venezuela maħabba s-sitwazzjoni ta' disprament li hemm f'pajjiżhom Fil-fatt mill-UNHCR id-statistika nafu li se titla l-6 miljun sal-aħħar tas sena d-dieħla l-ikbar moviment ta' popolazzjonijiet fi żminijiet tal-lum. Is-sitwazzjoni ma, ma titlobx biss eh, li jkun hemm sanzjonijiet ekonomiċi għax dawn ikomplu jarqu s-sitwazzjoni rridu naraw min se jerfa' responsabilta l-Unjoni Ewropea trid tagħmel pressjoni lejn soluzzjoni politika flimkien mal-osservaturi internazzjonali hemm bżonn li jkun hemm elezzjonijiet għax it-tortura ta' popolazzjoni sħiħa kif rajna aħna qed isir aħna dan ir-reġim ħadd m'għandu jkun qed jappoġġjah minna ħatana. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Sokol għandu kartellun blu għalik inti taċċetta il-mistoqsija li jrid jagħmilek? jġobkom jogħġobkom ilbsu il-headphones. Sur Andru Lakis. Għandek kartellun blu taċċettaħ minn is-sur Sokol. Iva tajjeb wisq? Sur Sokol. Ek joġbok podġi mistoqsija tijak. Iva, grazie għafna. Jena Yeah, no fl-aħħar min-naħa tax-xelluk ta' dan il-Parlament qed nisimgħu minn ġaħat jitkellem fuq il-kawżi tal-problema ġifiri ir-reġim ta' Chavez u ta' Madura li ġabu l-faqar, il-moħrija, il-ġuħ taħseb li huma responsabbli ta' din il-kriżi? Grazzi ħafna. Issa, it-tweġiba minn għantisur Andru Lakis. Nofs minuta għandek. Grazzi, Signora President. Il-kriżi umanitarja fil-Venezuela u f'pajjiżi oħra bil fors irridu nikkondannawhom sitwazzjonijiet tal-dawn, min joħloqhom irridu nikkondannawhom. U ma nistawx namlu aħna favoritiżmu eh, favoritizmu huwa ovvju li Sur Maduro għandu responsabilità kbira f'dan kollu u li ġab din is-sitwazzjoni tan traġika f'pajjiżu. Is-Sinjura Juliana Zofko għal-minuta. Sinjura President, rappresentant Oli, Sentejlu, aħna l-premju Sakarov tajni lill-pożizzjoni tal-Venezuela u tlabna lil min imexxi dan il-pajjiż biex ibiddel biex ikun hemm verament demokrazija. Imma xejn ma mara l-aħjar minn dak iż-żmien, anzi qed naraw diżastru umanitarju. 6 miljun ta' Venezuelani telqu minn pajjiżhom mill-2015 u jekk ix-xejriet ikomplu kif qed juru se jkun hemm 6.5 miljuni se dan il-figura se tol għal dan fl-aħħar tal-2020. Ovvjament il-komunità internazzjonali tittamel għal mutaħħa jiena naqbel għalhekk mill-isforzi tal- l-External Election Service biex isiru li din qed tisa biex isiru elezzjonijiet id-demokrazija titterġa' lura f'dan il-pajjiż. Is-sistema ta' checks and balances verament titkun qed taħdem. Grazzi. Grazzi ħafna is-Sinjura. Julie Ward issa għal-minuta. Il-kriżi ta' refuġjati tal-Venezuela hija l-ar kriżi ta' eh, refugjati li se tara d-dinja fl-2020 l-istorja tagħna. Imma tas mux rari naqraw xi ħaġa e, din nistgħu nqabluha ma' Sirja, ġifri kemm hemm nies minn pajjiż jgħixu barra mill-pajjiż tagħhom. l unhcr qed jgħid li se jkun hemm xi 6.5 miljuni ta' nies mill-Venezwela li jkunu qed jgħixu barra minn pajjiżhom sal-aħħar tal-2020. Ġifieri nqablu dawn il-figura ma' dak li ġara fis-Sirja. Miljuni ta' Venezueljani nafu li kien hemm 17 il-pajjiż li mhux qed jagħmlu l-almu tagħhom. L-iktar li jsofru passolt huma n-nisa t-tfal dawk diżabilità. Ħafna drabi nis nies jinfirdu mill familjari tagħhom, abbuż, prostituzzjoni, trafikar tal-persuni, diskriminazzjoni, l-azil. U dawn jibżaw u kol jamlu r-rapporti ta' dawn ir-reati bżon verament ikun hemm soluzzjonijiet sostenibbli għal paċi aħna l-Ewropej irridu dejjem nopponu l-intervent militari. Grazzi ħafna. Is-sur Sokol issa għal minuta. Sinjura ehm, President, nirringrazzjak. F'dan id-dibattitu ma nistax nemmen jien li hawnhekk minnaħa tal-lemin eh, smajna biss ġustifikazzjonijiet u qisam qegħdin ifittxu minu eh, responsabbli l-low ġifri komunisti Chavez u issa Maduro responsabbli biss. Il-faqar imkien il-kontrolli tal-prezzijiet, Il-riżultat huwa li f'dan l-aħħar 20 sena fil-Venezuela il-produzzjoni tal-ikel naqas b'75% ehm, għax huwa l-istat li jkontrolla kollox. Metodi soċjalisti, kontroll mill-gvern. Jina naħseb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 hemm bżonn naraw hemm soluzzjoni. Għal-mediċini, għall-ikel, hekk nistgħu ngħinu lin-nies billi noffru dawn l-affarijiet. Dawn hum l-affarijiet importanti. Is-Sinjura Santos issa l-minuta iva, grazzi Sinjura President. Din is-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezuela verament issa ħadet sproporzjoni eh, inkredibbli, 90% tal-popolazzjoni huma fil-faqar. Ħafna ħafna tfal ma jmorrux skola u dak li qed naraw sissa hija li iktar minn minn 4.5 miljun persuna li kellhom iħallu pajjiżhom iktar u iktar kol li mixin f'pajjiżhom stess dawn il-figuri se jolgħu sal is-sena d-dieħla. Il-program finanzjarju li ħejja il-komunità internazzjonali għal biex jgħin mhuwiex effiċjenti. Situazzjoni hija gravi ħafna dan għandu ħafna dawmin. Din il-popolazzjoni għandha bżonnijiet kbar dan l-appoċ mux bizzej, din lajnuna mux bizzejiet. Mżon li mmorru għal soluzzjoni aħarija, soluzzjoni li verament iġib stabilta għal pajis. Dan ikun possibli biss jekk il-nis tal-politika ipoġġu l-interess tal-pajis qabel l-interess individwali tagħhom u jagħmlu l-elezzjonijiet demokratiċi f'pajjiżhom. Grazzi ħafna. Is-sur Garcia del Blanco al minuta. Grazzi, President. Rappresentant Oli, il-Venezuela u r-reġjun qegħdin isofru wieħed mill-ikbar kriżijiet umanitarji li qatrajna fi żminijietna. L-affarijiet imorru għall-ar qegħdin. Hemm bżonn li tinstab soluzzjoni politika U f'dan id-diskussjoni rridu ngħidu li l-komunità internazzjonali titkun iktar involuta, għandna bżonn iktar flus. Għax qegħdin nitkellmu fuq kriżi l-qatt ma rajna bħala numru enormi ta' nies li kellhom iħallu eh, pajjiżhom eh, numru li nqabluh ma' dawk li telqu mis-Sirja. Għalhekk hemm bżonn insibu soluzzjoni politika fis sitwazzjoni jekk iridu ntaffu din il-kriżi umanitarja. Kif se nsibuha soluzzjoni? Soluzzjoni paċifika li tkun negozjata. Rridu nirrikonoxxu il-fatt li hemm żewġ naħat tal-munita fuq din is-sitwazzjoni x'alternattivi wet eh, naħsbu fihom kulħadd jista' jgħid miha kulpa, imma sanzjonijiet mhux se jsolvu l-problemi. Għalhekk sur rappreżentant qoli nitolbok biex inti ssib il-kuraġġ tkun kuraġġjuż u tara kif se noħorġu minn din il-problema ta' venezuela Is-Sinjura Kiniċi issa. Iva, grazzi, President. Sur rappresentant u li ħames xur ilu, aħna diskutejna l-Venezuela u għal darboħra edin niddiskutu l-istess suġġett ma nejdu li f'dan iż-żmien l-emerġenza umanitarja marret allar numru tal-refugjati tfal kellhom iħallu pajjiżhom imorru f'pajjiżi tar-reġjun il-kondizjoniet tal-ħajja f'dan il-pajjiż verament huma impossibbli drittijiet tal-bniedem, violenza u tbatijiet oħra il-poplu tal-Venezuela ma jiflaħx għal dawn l-affarijiet u hemm bżonn l-Unjoni Ewropea issemma leħena tgħid li jampenjata biex eh, taħdem mod diplomatiku biex insibu soluzzjoni paċifika ta' din il-kriżi li ġib li twassal għall elezzjonijiet ħielsa. Imma l-għajnuna monetarja hemm bżonna f'dan il-pajjiż biex nejnu poplu li issa ilu wis ibati. Grazzi. Is-sur fidanza għal-minuta. Grazzi, President. Situazzjoni fil-Venezuela hija waħda drammatika. Miljoni, miljoni ta' rifugjati li u ma tantx nitkellmu fuqhom. Fl-Italja għamilna pażżajr inizjattiva tagħna dawk il-Venezueljani li kellhom kienu oriġini mill-Italja setgħu jiġu l-Italja u l-Europa l-Stati membri jaħdmu aħjar forsi jaraw kif jiffaċilitaw eh, dawk il-Venezuela li jkunu ta' discendenza ta' Franza per eżempju kif għamilna aħna nejnu għom jiġu l-ura fil-pajzi tal origini tagħhom. Aħna nafu kif eh, eh, nafu li nejnu il-refugjati mill-Afrika ta', ta fuq li huma musulmani, umbat ma nejnux nies pal dawk tal-Venezuela li huma nsara. Inkomplu nħalluhom imutu bil-ġuħ. Grazzi ħafna issanna erba persuni li jixtiequ jitkellmu fil-proċedura tal-KHDI sur Robert Sagijar. Iva, grazzi President. Rappresentant Oli. Sur Borrell nilqawk magħna il-Venezuela għal darba qed niddiskutu dan il-pajjiż. Hemm xi sessjoni fi Strasburg li ma nitkellmux fuq dan il-pajjiż? Il-istatistika ta' dan il-pajjiż verament hija ta' min jibża minna. Aħna anki mill-gżejjer tal-Kanarji eh, nafu eh, ħabba li jaslu hemmhekk li għaddejjin minn mindu hemm il-gwerra ċivili mill-ikbar dbatijiet. Qed nitkellmu fuq 4 miljun u nofs miljun ta' persuna li ħarbu minn pajjiżhom biex isibu forsi eh, xi pajjiż joħor li jelqaħħom bħal Spanja, ħafna minnhom iridu jiġaslu Spanja fuq din is-sena. Issa, mit il-ġimma l-oħra kena 4.000 li, li waslu fi Spanja. Mżon bżonnuru solidarieta ma dawn nies rridu sistema tkun solidari u kol. Meta nilqaw refugjati fl-Unjoni Ewropea, rridu nilqaw mill-Venezuelani u kol. Grazzi ħafna. Sinjura Dalli għal minuta. Il Is-sitwazzjoni fil-Venezuela qed mur għall-ar din eh, kienet riżultat ħafna snin ta' intervent Amerikan fejn in-nies tal-Amerikana ma kinux jistgħu jiddeċiedu l-futur tagħhom, in-nies imutu bil-ġuħ il-krizi issa umanitarja, n-nies ma setawx fil-ħu u kellhom jitilqu minn pajjiżhom il-gwajdo li ġi elet minn li ma ġiex elet qed imexxi u mandu l-ebda awtorità nafu li anki qed jabuża mill-fondi li suppost qed imorru biex jgħinu lin-nies imma li aħna nżidu l-għajnuna umanitarja jisu u xieħat qed nofrulu il-ħobs imma man nejdu l-għem il-ħobs imma ma nistawx nwaslu ulek. Ek jem bżon nejnu l-avukat ġenerali, jem bżon li n nies tal-Venezuela il-flus tagħhom jerġgħu jirċevuhom, il-flus huma tagħhom hemm bżonn li naraw li jerġgħu jaslu għandhom. Is-sur Nikola sal-minuta. Inti qed li kien hemm 320 miljun ta' dollari li marru palajnuna l Venezuela l-Unjoni Ewropea u l-Amerika serqu ħafna flus mill-Venezuela, jekk intom verament tridu eh, tamlu xi ħaġa għal dan il-pajjiż, tridu taraw li l-flus li tieħdulhom jerġu eh, jit jitroddu lilhom. Hemm ukoll is-sanzjonijiet m'hemmx loġika għal dawn is-sanzjonijiet. Sanzjonijiet jagħmlu iktar eh, deni lil pajjiż u jġibu dannu. Ovvjament Maduro mhux eh, mexxej tajjeb ma tantx hemm ħafna minn fejn tażel fid-dinja fil bija tad-dinja. Imma ħafna mid-batijiet jiġu mħabba sanzjoni tal-Amerikani. Hemm kumpanija ta' avukati da Pariġi li qiegħda wkoll topponi e, edattejn l nies tal-Venezuela jerġgħu jiksbu il-flus li tiħdu l-om li ġew misru għalilom. Dziękuję panie pośle. Głos zabierze pan poseł Fabio Castaldo Ċas jedna Is-sur Castaldo għal minuta issa. Iva, grazzi, President. Anki jekkem il- il-medja titkellem fuq l-Amerika Latina mħabba l-detorjament ta' kif qed tiddetorja sitwazzjoni f'dawn il-pajjiżi imma xorti xorta nafu li l-ikbar kriżi qiegħda fil-Venezuela. Nafu li nista' l venezueli verament għaddejjin minn min batija kbira m'hemmx preċedent biex inqablu ma' sitwazzjoni bħal din situazzjoni kronika nistaw nejdu li hi l-kriżi politika jina naħseb li wasal li nelbu l-ambigwità bżonn li naħdmu jitfid biex verament li l-poplu tal-Venezuela ngħinuh hija emerġenza, kriżi kbira, memx ikel, memx mediċini, memx servizzi pubbliċi dawk il-pajjiżi li huma interessani hemm nafu li hemm eh, li laqawhom dawn in-nies ir-refuġjati. U fl-aħħar ta' Ottubru l-laqa li saret f'Brussell kien pass il qudiem l-Unjoni Ewropea turi li meta tkun koerenti tista' tgħin hemm bżonn il-vuċi tagħna issa tinstema'. Grazzi ħafna. Thank you. I give the floor to the Vice President. Nati l-kelma lil Viċi President tal-Kommissjoni u rappresentanturi għall-affarijiet esteri. Is-Sur Borrell għad-diskors tiegħek tal-eluq. Grazzi ħafna. Grazzi, eżis membri ta' dal-Parlament Ewropew. Wieħed wara l intom qed tulna fuq is-sitwazzjoni fil-Venezuela li jiddispeċina li aħna familjari magħha. Iva, hemm politi hemm problema politika ma tkomx għalfejn konvinċjoni fuqha. Imma personalment jiena għandi problema ta' kuxjenza qed jgħid il-Kummissarju nimmaġan ħafna minnkom forsi għandkom waħda wkoll illi huwa dan huwa ċar illi minkejja dak kollu li ngħidu fuq ir-reġim ta' Maduro il-pajjiż huwa maqtuħ li jkollu l-għażla li jużaw ir-riżorsi ekonomiċi li għandhom mill-2017 grazzi għal sanzjonijiet li ġew posti fuq il-pajjiż il-Venezwela ma kienx pożizzjoni tesporta 400,000 gallun kuljum ta' żejt. Dak jiġifieri 8 biljun dollari. Erba' darbiet eh, l-ammont ta' ta' importazzjonijiet ta' ikel. U jekk id-dħul miż-żejt jaqa' għal 60% kif inhu mistenni allura qed nitkellmu fuq 300,000 ruħ li ma jkollhomx aċċess għal mediċina jew ikel. E, ti tkun għama biex ma tindunax. Il-lat ta' immigranti, nies li qegħdin jaħarbu, qed jagħmlu dan għar-raġuni. U din hi li l-pajjiż m'għandix aċċess r-rizorsi tagħha. Dan ma mhix skuża assolutament il-kritiki kritika politika kontra is-sur eh, eh, eh, Maduro, sur Tajjani, m'hemm l-ebda skuża għal din. Imma huwa ċar illi komunista kemm ikun komunista, dittatur, Dawn l-impatt ta' sanzjonijiet ma nistgħux ninsewhom u l-kriżi politika qed tmur id fit ma' dik umanitarja. U per se ma nistgħux nistennew biex insibu soluzzjoni sakemm il-komunità internazzjonali b'mod karitatevoli toffri riżorsi għax mhux possibbli illi aħna nagħtu ikel lil għexieren ta' miljuni ta' nies fuq bażi ta' kull ġurnata. Mhix possibbli rridu nsibu riżorsi umanitarji biex insibu għadin. Allura, il-problema politika hija ħaġa waħda u ħadd m'għandu jippruvaw jikkonvinċini lili li rridu nagħmlu l-almu tagħna biex nagħmlu kull ħaġa possibbli biex kun hemm lezzjonijiet ħielsa. Ħadd m'għandu jagħtini lezzjonijiet fuq daw, imma m'għandniex ninnegaw u nagħtu darna l-realtà. Irridu nsibu soluzzjonijiet li jagħmluha possibbli biex insolvu din il-kriżi umanitarja ġigantika illi ġejja minn asfissjazzjoni ekonomika. Il-Parlament għala din. Irridu rizoluzzjoni li jgħidu li ma jkunx hemm sanzjonijiet illi jgħinu lin-nies tal-Venezwela. Dak hu li votajtu għalih intom. U għalhekk l-Unjoni Ewropea ma applikatx sanzjonijiet ekonomiċi kontra n-nies tal-Venezwela. Imma lejn it-tmexxija tal-Venezwela, il-mexxejja tagħha. Ma tistax tistenna jissolvi l-kriżi tal-Venezwela permezz eh, ta' kundanna massiva eh, tan-nies għal ġuħ. Dinja problema politika kbira li rridu niffaċċja b'mod politiku. Imma ma nistgħux nagħlqu għajnejna l-ħtieġijiet ta' nies illi nsibu soluzzjonijiet illi ħajjieħdu post l-għajnuna umanitarja. Għax aħna mhux sejrin fil-fatt ħajkonna 1.5 biljun dollaru biex E, bħala donazzjonijiet. U ħajkonna e, fil-fatt e, qed nitkellmu fuq traċedja ta' skala immensa dinja ħaġa enormi li rridu niffaċċjaw ma nistawx nagħlqu għajnejna għal fatt li qed jittieħdu miżuri illi fil-fatt ħajmorru kontra dak illi votajtu intom għalih li ħaj li fil-fatt imbagħad imorru kontra il-poplu. Din mhix se tkun soluzzjoni, mhix se tkun is-soluzzjoni. Naħseb li għandek tirrispetta r regoli tal-ħin biex titkellem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 naraw pajjiż illi hu maħnuq f'termini ekonomiċi. Grazzi. The debate is closed. The vote Dibattitu ħaj huwa magħluq u l-votazzjoni ħassir iktar tard. Issa fuq l-aġenda għandna dikjarazzjoni mill-President tal-Kummissjoni rappreżentant Qoli tal-Unjoni għall affarijiet barranin u politika ta' sigurtà fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fin nikaragwa Huwa possibbli li titolbu il-KHDI eh, u billi tużaw is-sistema tagħna. L-istruzzjoni tqegħdin fil-bidu tal-emiċiklu. Nixtieq nfakkarkom illi mistoqsijiet ta' blue card isiru biss wara d diskorsi fisem il-gruppi politiċi. Il-Viċi President jiftaħ id-dibattitu. Għandek il-kelma, Kummissarju. Grazzi President, onorevoli membri, situazzjoni fin Nicaragua hija ta' tħassib kbir u ħatibqa' hekk bħalissa u mhix sostenibbli. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea kienet konsistenti sa mill-bidu tal-kriżi. Il-politika tagħna hija biex nappoġġjaw negozja soluzzjoni demokratika fuq kollox imma paċifika. Il-nis fin Nicaragua iva jista' jużaw il-, il, il Eh, eh, jistgħu jużaw, jistgħu jazlu il-mexija tagħhom f'elezzjoni f'elezzjoni ħilsa. Nistgħu ngħidu l-istess ħaġa fuq il-Venezuela. U il-gvern ta' Nicaragua mhux qed jirrispetta d-drittijiet tagħhom. Aħna stabilixxejna id-il-pożizzjoni f'Jannar li għadda meta kien hemm żjara eh, fil-Managwa u il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin iddeċieda fil-konklużjoni tiegħu li nużaw istrumenti kollha possibbli li għandna biex naslu għal negozjati u biex nirreaġixxu għad deteriorazzjoni kull ma jmur tikber ta' drittijiet tal-bniedem. Il-gvern Nikaragwan aċċetta li jfittex mod negozjat u jiffirma żewġ ftejimiet fuq il-liberazzjoni ta' il fuq il-ħelsien ta' priġunieri u il-ħolqien ta' drittijiet tal-bniedem. Imma huwa ċar li l-gvern ma, ma rispettax dal-impenn tiegħu. Priġunieri iva fil-fatt ġew liberati ma ħafna ġew arrestati immedjatament wara li nħelsu. Libertà politika ma ġiet stabilita aħna nirreġixxu għal daw is-sinjali negattiva, il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin eh, adotta konklużjonijiet fuq sanzjonijiet immirati fuq il-Gvern ta' Nicaragua. Dan ifisser li nipprojbixxu id-dħul fuq it-territorju tal-Unjoni Ewropea u friżar ta' assi ta' nies jew organizzazzjonijiet illi ħadu rwol importanti fuq abbużi ta' drittijiet tal-bniedem li ir-reġim mexxa. L-azzjonijiet tagħna huma fuq kollox immirati li ma jagħmlux ħsara lill popolazzjoni tan-Nikaragwa li l parlament talab. Progress tangibbli hemm bżonn isir biex aħna noħolqu l kundizzjonijiet ideali għal eżitu mill-kriżi li jkun paċifiku u demokratiku li jkun hemm rispett lejn l-impenji li ħa il-gvern innifsu illi jwetta il-ftejjimiet li u stess konsistentement irrepetejna fil-pubbliku fil-privat li u inkluż bħala parti mill-konklużjoni tal-Kunsil f'Ottubru flimkien mal-impenji li saru l-ewwel l-istabiliment tal-libertajiet tal-politiki u organizzazzjonijiet eh, tas soċjetà għandhom jiġu protetti u libertà eh, eh, mingħajr akkużi ta' priġunieri. Tieni, kooperazzjoni sħiħa u ritorn ta' drittijiet tal-bniedem l-entitajiet ta' drittijiet internazzjonali fin-Nicaragua u u kif ukoll l-uffiċċju tal-Kummissar tad Drittijiet tal-Bniedem it-tielet riforma elettorali li gvern u oppożizzjoni għandhom jiftehmu biha kif ukoll l-Alleanza Ċivika. Dan il-ftehim għandu jiggarantixxi elezzjonijiet trasparenti u ġusti skont skont standards internazzjonali u jkunu allineati mal- rakkomandazzjoni ta' osservazzjoni tal-elezzjoni tal-Unjoni Ewropea lesti nappoġġjaw eh, bl-esperti tagħna u eventwalment missjoni ta' osservazzjoni fl-elezzjonijiet. Sur President Onorevoli Membri, l-Unjoni Ewropea qiegħda man-nies ta' Nikaragwa imma r-repressjoni hemm bżonn tieqaf u hemm bżonn ikun hemm rispett tad-drittijiet kostituzzjonali tan-Nikaragwi kollha u titteġa tiġi stabilita li tinkludi dritt tal-libertà u libertà ta' espressjoni, libertà ta' assembleja, reliġjon u protest paċifiku. Dak hu li rrid illum li nisħaq quddiem il-membri tal-Parlament Ewropew nittama żgur illi bl-appoġġ tagħkom tistgħu tpoġġu iżjed pressjoni biex dawn il kundizzjoni jiġu rispettati. Grazzi ħafna. Grazzi, Signor Viċi President. Issa, ħaj jitkellem fissem il-PPE l-Onorevol Lopez Gil. Zewġ minuti kjoġbok. Jiena nixtieq nirrakkomanda r rappreżentantoli għall kliem tiegħu il-kriżi fin-Nikaragwa bdiet bil-konċentrazzjoni tas-seta f'idejn Ortega xejjen ġurnalisti eh, opprima s-soċjetà kollha ġenerali fil-fatt id-demokrazija ġiet imkasbra f'dal pajjiż u dan imur flimkien ma' violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem u naħseb li llum irridu nfakru li mhux qed nitkellmu biss fuq daw il pajzi li qed isofru manka Ewropej jati batu minn dis-sitwazzjoni. Pereżempju, Amia Coppens, student mill-Belġju li ġie arrestat fl-2018 għax ħa sem f'dimostrazzjoni paċifika kontra violazzjoni tad drittijiet tal-bniedem minn idejn ir-reġim. U llum dil-persuna għada għal darboħra eh, fil-ħabs il għaliex tajnuna lil nisa li kienu fi strajk tal-ġuħ. Għanna l-anniversarju ta' dak il-ġarta ta' dritt tal-bniedem u fil-fatt l-Ewropa hija l benjena ta' daw il-valuri. Rridu niftakru li l-lifestyle ta' daw in-nies ġew ġew eh, eh, eh, mitkelma minn dawn in-nies li mbagħad intefgħu fil-ħabs il-reġim ta' Ortega qed jikkasiga għal daw in-nies u dan ma jmux mal-valuri li aħna nħadnu. U dan mhuwiex l-uniku persuna konċernata, hemm ħafna u ħafna iżjed. Hemm bżonn l-Unjoni Ewropea titkellem sakemm dawn in-nies jiġu rilaxxati. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Marquez fisem l-SND għal żewġ minuti kjoġoba. Grazzi, Sur President rappreżentantori preżenti għal darb'oħra dal-Parlament Ewropew qed juri t tħassib tiegħu fuq is-sitwazzjoni politika fin-Nikaragwa u qed jisħaq fuq il-ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem arresti inġustifikati u nuqqas ta' dritt ġenwin ta' informazzjoni reċentement silna nafu li dawk li xi wħud li jiddefendu Eh, id-dritt tal-bniedem, id dak il-Belġani għadu kif is-sema ġew arrestati meta kienu qed iqasmu ikel u ilma lill priġunieri li qegħdin fuq strajk tal-ġuħ viċin knisja ta' San Michele Saja u smajna li l-gvern ta' Nicaragua issa ħarra xiktar persekuzzjoni kontra attivisti u membri tal-familja tagħhom. U għalhekk għal darboħra nixtiequ nesprimu solidarjetà tagħna għal darboħra ma' nista' Nikaragwa u insaqsu nitolbu l-Kunsill biex jistitwixxi miżuri sanzjonari bħal pereżempju l-friżar ta' assi u proibizzjoni ta' visas. Aħna nixtiequ ninkoraġixxu l-gvern ta' Nikaragwa biex jieħu lid ta' dijalogu biex insibu soluzzjoni paċifika għal dal-konflitt il-forzi paramilitari għandhom jispiċċaw rilax ħelsin ta' dawk iċ-ċittadini li ġew illegalment arrestati u kif ukoll jippermettu assoċjazzjonijiet umanitarji biex legalment jeżistu. Nitolbu wkoll il- li delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-rappresentant għali biex jizomu għajnejhom fuq din dan il-pajjiż u nisperaw il-Parlament Ewropew jibat eh, delegazzjoni fin nikaragwa kemm jista' jkun malajr aħna lkoll iridu nagħmlu ċara li dawk li eh, qegħdin f'sitwazzjoni bħal Nikaragwa mhumiex waħidhom maħniex ħan abbandonawhom għall futur tagħhom. Grazzi. Is-Sur Nart fisem il-Renew. Zeċ minuti kjoġbok. Sur Borrell, naqbel mal ma diskors tijak u naqbel mal kriterji tijak għax huma prattiċi u neċessarju. Nis ippermetti li nwi infakrek f'1979 in-nies ta' Nikaragwa iġġieldu mietu għad-demokrazija kontra dittatorja ta' Samoza u jiena u jien kontem niftakar l-appoġġ fundamentali mill-PESO, il-Partit Soċjalista u Felipe Gonzalez ta' dak iż-żmien. 40 sena wara huwa traġiku li ħadna niġġieldu u mutu għall-istess raġuni. U din ovvjament għandek il-Ortega Morija li qed joħloq daqshekk eh, problemi enormi fil-pajjiż u hemm ukoll tixrid ta' dem fit-toroq ta' Nicaragua, Amnesty International, il-Nazzjonijiet Uniti u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra tkellmu fuq din is-sitwazzjoni li hija inkredibbli m'hemmx ġustizzja, m'hemmx drittijiet ta' bniedem f'dal pajjiżi. Prinċipji bażiċi li fil-fatt ma nistawx natuwom darna fis spirtu ta' solidarjetà u kuxjenza. Għanna bżonn ikun assolutament ċari fid-diskors tagħna. Universales derechos humanos anteponen sus fronteras. Hemm drittijiet tal-bniedem li huma universali u ideoloġija m'għandix toqgħod fin-nofs u fit-triq timblokka daw id-dritti universali. Daw kollha li qegħdin isofru hemm bżonn jinħelsu u rridu niċċaqalqu minn mikliem għal fatti. L-Unjoni Ewropea hemm bżonn iktar attiva fil-Amerika Ċentrali rridu niżguraw li hemm kon imġieba demokratika fl-approċċ tagħna u allura rridu ndaħlu fir-riżoluzzjoni indaħlu ċerti punti importanti l-ewwel soluzzjoni demokratika permezz tal elezzjoni vijabbli u dan ifisser eh, riforma importanti fis-sistema ġudizzjarja Għanna bżonn niżguraw ukoll il-elezzjonijiet huma ġusti. Kont hemm Massur Ħariki biex nosservaw ċerti elezzjonijiet preċedenti il-Komissjoni hemm bżonn li tieħu iktar passi u tieħu azzjoni li jridu nassiguraw li fin Nicaragua issa proċess skont l-artiklu 1 tal-trim ta' assoċjazzjoni. Grazzi ħafna. Mrs. Metz on behalf of the Green slash EFA two minutes. L-Onorevoli Mezza żewġ minuti, grazzi ħafna sur President, eżis kollegi fl-aħħar xarejn il-popolazzjoni ta' Nicaragua rat repressjoni minnata għal gvern kien hemm ħafna ksur ta' drittijiet umani u tal-istat ta' dritt. Mijiet ta' persuni inżammew b'mod illegali għaliex jipprotestaw b'mod paċifiku kontra il-gvern u fost dawn kienem il-Belġana Amaya Coppens aħna rajna ħafna ksuri ta' drittijiet umani min-naħa tal-awtoritajiet u ninsejħu lill gvern tan Nikaragwa sabiex iwaqqaf mod immedjat di repressjoni fuq il-popolazzjoni. Il-ħabsin politiċi kollha għandhom jinħelsu u elezzjonijiet ħilsa għandhom jinżammu kemm jista' jkun malajr. Id-diplomati tagħna fin-Nikaragwa għandhom jagħmlu iktar sforzi sabiex iġibu flimkien l-atturi kollha differenti fil-pajjiż u jappoġġjaw il-movimenti ta' soċjetà ċivili, però mingħajr ma jieħdu pożizzjoni dominanti. Ir-riżoluzzjoni tagħna hija kompromess bejn partijiet differenti. Għalhekk hemm kwistjonijiet li huma importanti ħafna però li ma ġewx inklużi fit-test, pereżempju r responsabilità ta' kumpaniji Ewropej illi għandhom jgħinu sabiex tal-gvern jitwaqqa. Irridu wkoll nagħmlu miżuri ta' due diligence u naraw x'qed jagħmlu dawn il-kumpaniji. Dawn ukoll irridu jerfgħu ir-responsabilità fid-dawl ta' ksur ta' drittijiet umani bħala presidenta tad delegazzjoni nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li kontribwixxew għal din ir-riżoluzzjoni huwa messaġġ importanti u b'saħħtu ta' solidarjetà man-nies ta' Nikaragwa illi qed jaffaċċjaw ksurijiet ta' drittijiet fundamentali tagħhom. Grazzi tal-attenzjoni. L-Onorevoli Terċ fisem li sijar għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President Sur Borrell, il-brutalità il-brutalità tar-reġim soċjalista ta', ta Sur Ortega f'Nikaragwa qed iwassal għal iktar imwiet. U twissijiet kollha ta' riżoluzzjonijiet li waslu minn barra l-pajjiż ma waslu għal xejn, ir-reġim ma waqafx il-ksurijiet massivi tad drittijiet umani l-ebda mit-twissijiet ma bidlu s-sitwazzjoni qed naraw mijiet ta' mwiet ta' tortura, eżekuzzjonijiet, vjolenza sesswali, abbużi. U dan l-istess bħal Venezwela għax ir-reġimi fil-fatt huma simili ħafna it-tnejn huma krudili u arbitrarji. qed naraw illi Kuba qed tmexxi u inti qed tirrifjuta illi tara illi Kuba qed tipproteġi lil Nikaragwa, lil Venezuela u reġimi kriminali. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Urban Crespo fisem il-Gwe. Għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. illi nitkellmu dwar violenza ta' Sur Ortega Murillo fuq il-popolazzjoni ċertu mod hija mod illi nitkellmu fi-sem l-elit f'Nikaragwa naħseb illi l parlament għandu jasal għal soluzzjoni politika l-ħelsin ta' priġunieri politiċi Irrid ikun hemm negozjati ejja nkunu ċari ħafna mill-membri f'din il-Kamra jikkritikaw Ortega mhux biss għax imħasbin dwar id-drittijiet umani, iżda għax imħasbin dwar l-interessi ekonomiċi ta' kumpaniji multinazzjonali Ewropej. Meta aħna nikkritikaw is-sitwazzjoni f'Nikaragwa fil-verità irridu nuru solidarjetà ma' movimenti soċjali, talbit soċjali, irridu nuru illi l-ispirtu tar-rivoluzzjoni jerġa' jitraġġa' lura. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Zojdo Alvarez għal minuta u nofs. Sur President, rappresentantoli, għada ser nivvotaw fuq riżoluzzjoni fejn membri ta' din il-Kamra qed jitkellmu għal darbara kontra l-ksur serju li qed naraw fuq id-drittijiet umani f'Nikaragwa. Sfortunatament, is-sitwazzjoni ma tjibet xejn, anzi. Istat ta' dritt issa qiegħed f'periklu il-figuri huma tal-biża' iktar minn 800,000 persuna kellhom jisilqu minn Nikaragwa madwar 300 inqatlu u mijiet ġew arrestati b'mod arbitrarju. Mijiet ta' studenti tkeċċew mill-universitajiet u mijiet ta' ġurnalisti kellhom jitilqu mill-pajjiż minħabba illi l il gvern ta' Nicaragua kien qed jitfa' pressjoni fuqhom. Il-sitwazzjoni tal-Oppożizzjoni Demokratika f'Nicaragua hija insostenibbli. Irrid ikun hemm sanzjonijiet kontra kull min jikser drittijiet umani. Dan huwa pajjiż illi l-Unjoni Ewropea għandha ftehim ta' assoċjazzjoni miegħu, sinjuri nafu illi s-sitwazzjoni tal-popolazzjoni ta' Nicaragua hija waħda ħażina. Id-demokrazija qiegħda tiddajjef dejjem iktar. Ma rridux niddisappuntaw il-popolazzjoni ta' Nicaragua għalhekk aħna nistaqsu għal ħelsien inkondizzjonali tal-priġunieri politiċi u nitolbu sabiex il-soċjetà ċivili ma tibqax tiġi ppersegwitata. nitolbu li jkun hemm il-libertajiet soċjali, grazzi. Is-Sur Lopez għal minuta, grazzi ħafna, Sur President. Grazzi lir rappreżentant Oli. Is-Sur Borrell, illum qegħdin hawnhekk sabiex nitkellmu dwar sitwazzjoni serja ħafna li qed naraw f'Nikaragwa, qed naraw li drittijiet demokratiċi qed jitnaqru f'dan il-pajjiż u rajna dan jiġri fl-aħħar xhur. Ovvjament qed ikun hemm dejjem iktar problemi Eh, fir relazzjoni bejn il-gvern ta' dan il-pajjiż u l-Unjoni Ewropea qed naraw movimenti tal-istudenti, qed naraw movimenti soċjali, attivisti ta' drittijiet umani u qed naraw li qed jiġu kastigati f'Nikaragwa. U dan nara f'mort partikolari tal-każ ta' Amaya Coppens dawn il-persuni fil-fatt ġew ittorturati f'dan il-pajjiż irridu nfakru dan ukoll. Jien ovvjament nitlob sabiex jinħelsu bot immedjat dawn il-persuni f'Nikaragwa u nitlob sanzjonijiet fuq numru ta' persuni li jirrappreżentaw il-gvern ta' Nikaragwa għax naħseb li dan huwa mod kif noħorġu minn dis sitwazzjoni. Irridu xi ħaġa demokratika paċifika li tinkludi l-partijiet kollha fil-pajjiż, irridu nitteventu drittijiet umani u nissiguraw illi l-Unjoni Ewropea tkun hemmhekk sabiex ikun hemm tranzizzjoni demokratika Eh, f'Nikaragwa. Issa l-Onorevoli Bilbao Barandika għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Nikaragwa għandha tħares lejn il-ftejimiet ta' Marzu tal-2017 irid ikun hemm elezzjonijiet ħielsa qed narraw miżuri oppressivi min-naħa tal-gvern li waslu aktar minn 300 mewt. Irridu sanzjonijiet immirati għal dawk responsabbli inkluż il-President Ortega u l viċi President Mourinho din il-kriżi għandha bżonn ta' approċċ ta' politika. Jiena nitlob lill President Ortega sabiex Qabel is-sitwazzjoni attwali ma' meta l-ewwel ħal-karika fl-1985 illum il-ġurnata Nikaragwa hija stampat ta' deżolazzjoni. Mhux ħafna differenti mis-sitwazzjoni fit-tmiem tad dittatorjat ta' Samoza ħafna minn dawk li telqu mill-pajjiż fil-fatt qed jgħidu li Samoza Ortega fil-fatt qed isiru jxibu ħafna grazzi. L-Onorevoli Kanko. Grazzi ħafna. kollega tiegħi żaret lil Amaya Coppens fil-ħabs ta' Nicaragua għaliex protesta kontra Ortega. Hemm eluf ta' persuni fiċ-ċelel fil-ħabsijiet ta' Nikaragwa għaliex ipprotestaw fit-toroq favur pajjiż ħieles u demokratiku illi jirrispetta d drittijiet umani tal-popolazzjoni. irridu naraw illi ikun hemm implementazzjoni sħiħa tal-ftejimiet ta' Marzu tal-2019 ta' din is-sena fil-fatt. Irridu nwaqfu r repressjoni u naraw li tikber id-demokrazija, rridu elezzjonijiet ħielsa. Ser nibqa' niġġielet għad-drittijiet umani, hekk qalet Amaya Coppens, dawk illi minħabba dawn il-protesti spiċċaw fil-ħabs għandhom jinħelsu kemm jista' jkun malajr, inkluż Amaja Coppens ta' 25 sena għandna ngħinuha grazzi ħafna is-Sur Daily għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. E, ġurnata xifti diffiċli kull darba li niġu hawnhekk nitkellmu kontra gvernijiet eletti fil-Amerika Latina illi qed jgħidu li hemm interferenza tal-Istati Uniti Jena naħseb illi hija kera din għaliex il-pajjiżi, anzi il-popolazzjoni ta' dawn il-pajjiżi qegħdin ibatu. Qed naraw pajjiżi li għandhom sanzjonijiet b'mod unilaterali min-naħa tal-Istati Uniti għanna narawx qed jiġri fil-verità fil-Amerika Latina. L-Istati Uniti tkellmu dwar Nikaragwa u Kuba. L-Istati Uniti qed jitkellmu dwar reġimi leġittimi f'Nikaragwa u f'Venezuela qed jgħidu li f'Nikaragwa hija teddida għas-sigurtà tal-Istati Uniti dan huwa pajjiż taħt assedju irridu nħallu lin-nies ta' Nikaragwa illi jiddeterminaw il-futur tagħhom. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Arena minuta, grazzi ħafna. Grazzi. Il-Nicaragua l-aħħar sena u nofsa minn din il-problema soċjoekonomika l-gvern ta' Daniel Ortega, il-protesti bdew f'April tal-sena l-oħra. 300 mejta ħafna iktar midruba u Amaja Kopens. Di u kol ġidmdbatet il-ħabs għax marretejn eh, in-nies. Is-sinjura Baxli tkellmet li l-libertajiet fundamentali pal libertà tal-espressjoni li n-nies jipprotestaw kienu qed jiġu restretti il-ġurnalisti ġew arrestati, l-attivisti u koll jintbatu l-ħabsijiet u l-ġudikatura miex indipendenti. Fid-dialogu politiku mal-soċjetà ċivili veru ġabe waslet għal liberazzjoni ta' 400 persuna imma tbaqa ħafna nis fil-ħabs għal xejn għalek id-dialogu huwa għadu possibli għek għalet il-Sinjura Baxle imma irridu wkoll niġġieldu kontra l-impunità dawk li huma responsabbli mit-tortura minn til eh, minn ċertu reati irridu eh, jerfaw responsabilta. Aħna ovvjament il-konklużjoni ta' Ottubru nilqawhom għalhekk bis-sanzjonijiet u l-anki l-Unjoni Ewropea speċjalment il-Parlament se jkompli segwit din is-sitwazzjoni u se jkompli jaqbel ukoll mal-sanzjonijiet li tieħdu. Rodriguez Ramos, one minute. L-Onorevoli Rodriguez Ramos għal minuta. Grazzi. Sur rappresentant Oli, President Daniel Ortega u il-Viċi President tiegħu is-Sinjura Murillo il-mara tiegħu qed jagħmlu repressjoni serja fuq il-popolazzjoni. Persuni li jsejħu akwadoras ġew maħtufa u nżammu kien hemm omijiet li nalqu f'knisja sabiex jitolbu illi tfal tagħhom jinħelsu. Qed naraw sitwazzjoni ta' Amaja Kopens ta' 25 sena li hija marida u ma nintax assistenza medika. Ġiet miċħuda din l-assistenza fil-fatt għal Vara Majes, Amaja Kopens, oħrajn bdew strajk tal-ġoħ sabiex fil-fatt jitolbu l-assistenza medika hemm nies li ma jafux fejn huma l-qraba tagħhom. Din hija s-sitwazzjoni tal- priġunieri politiċi f'Nikaragwa. Is-sitwazzjoni hija ħażina ħafna aħna nitolbu li dawn il-priġunieri jinħeżu kemm jista' jkun malajr u azzjoni tittieħed kontra Sur Daniel Ortega. Grazzi ħafna, Sur President, l-Onorevoli Homs Ginel l-aħħar darba li mill-aħħar darba anzi li tkellimna dwar is-sitwazzjoni f'Nikaragwa, is-sitwazzjoni ma tibitx anzi marret għall-ar. Ir-repressjoni żdiedet u l-libertajiet tal-ċittadini naqsu il-Parlament Ewropew għandu jibbat messaġġ ċar il-ksur tad drittijiet umani f'Nikaragwa għandhom jiqfu kemm jista' jkun malajr b'mod immedjat. Irridu nieħdu pass il qoddim u nadottaw pożizzjoni aktar ħarxa diġà insistejna mar-reġim bir-riżoluzzjoni